Il-punt li mis fuq l-agenda tagħna ir-rapport ta' Sur Van Dalen għanijiet strateġiċi u rakkomandazzjonijiet tal-politika ta' trasport marittimu tal-Unjoni Ewropea tal-2018. L-ewwel kelliem is-Sur Van Dalen bħala rapporter. Erba' minuti. Grazzi, Signora President. Nistgħu ngħidu ħafna affarijiet dwar il-politika marittima Ewropea ta' trasport, però jien mhux se nagħmel hekk jiena ser nifoka fuq xi punti ewlenin. L-ewwel punt ewleni huwa l-importanza ta' dan is-settur. 80% tal-kummerċ dinji jseħħ permezz tal-baħar u l flotta Ewropea għanda 41% ta' dan is-suq globali. Fil-suq Ewropej, Ewropew 40% tal-prodotti jiġu trasportati permezz tal-baħar u għaldaqstant għandna settur ekonomiku b'saħħtu ħafna u u kbir ħafna għaldaqstant irid jikkompeti fil-suq dinji. Jekk intom fimtu dan, il-punt li jmiss uh, huwa ċar. Il-punt li jmiss huwa il-kompetittività. Għanna bżon ta' mezzi differenti fid-dinja biex inkunu nistgħu nappoġġaw il-flotta tagħna. Jekk aħna nippermettu dan fl-Ewropa, ser jieħu biss ftit snin sakemm il- il-bastimenti tagħna ibidlu il-bandiera tagħhom u jibdew pereżempju jużaw bandiera ta' Hong Kong jew ta' Singapore. Dan ser jaffettwa mbagħad ħafna l-attivitajiet marittimi tagħna, l-impjiegi fil-kosti, il panek dockyards, it-taħriġ, edukazzjoni, faċilitajiet oħrajn u kumpaniji involuti f'innovazzjoni kif ukoll it tip ta' aspetti ambjentali. Dawn kollha ser ikollhom Eh, ħsara kbira ħafna kieku l-flotta tagħna jitilqu mill-pajjiżi tagħna. Għal daqstant ir-rapport tiegħi qed jitlob lill-istati membri biex isaħħu l-użu tal-bnadar tagħhom stett. Aħna qed nitkellmu dwar pereżempju it tanage tax il- u benefiċċji fiskali għal dawk li għandhom xi bastiment. Dan ifisser li s-settur u l-clusters marittimi jiġu eh, ikollhom iktar sigurtà fuq medda twila ta' żmien. Jien għandi domanda lil kummissarju. Meta il-Kummissjoni Ewropea ser toħroġ bregoli għal għajnuna l istati għal eh, rati tal-ibra. Ma nafx eżatt meta dan ser isir dak li huwa importanti għalija u li lajnuna għall-istati tkun waħda trasparenti u tkun uh, ikolla kontabilita tajba. Ma jagħmilx sens li natu appoġġ li l-terminis mihomx qegħdin jintużaw jew inkella li l-portijiet li huma viċin ħafna ta' pajizi terzi. Dan it tkun qed jaħdem kontrina pratikament. Jien għandi xaġa xinajt dwar paragrafu 5 fit-test bl-Ingliż dan jitkellem dwar b'nadar ta' konvenjenza. Jiena naħseb li din mhijiex it-terminoloġija ġusta. Hemm kelma waħda biss tajba għal dan u dan huwa is-substandard. Uh, bastimenti substandard għaliex aħna ma rridux li b'nadar uh, fuq il-bastimenti tagħna jkunu taħt l-standards ta' sigurtà aħna qegħdin nitkellmu dwar il-kwalità tal-bnadar tal-bastimenti tagħna u dawn eh, irħas, dawn il-bnadar irħas miħomx neċessarjament, eh, miħx neċessarjament bandira ta' konvenjenza per eżempju. l punt, il-settur ma rrit timur nirridu namlu ħatrajenti għazzaza. Il-ċittadini Ewropej eh, u il-popolazzjoni Ewropea edha dejjem tixjieħ u irridu noqogħdu attenti f'dan ir-rigward. U importanti li nibdaw nofru informazzjoni dwar is-settur marittimu u għal daqstant jiena kuntent li il-sidien ta' bastimenti diġa qegħdin jinformaw li tfal u użaza fil ta' impjiegi fis-settur marittimu. Dan huwa punt importanti ħafna u iktar tard imbagħad jiena ser kommenta dwar il-kummenti tal-oħrajn. Grazzi ħafna Sur Van Dalen issa ngħaddu l-Kummissarju Pibalgs. Grazzi. Membri onorevoli tal-Parlament, nixtieq nirringrazzja li rapporter għax xogħol eċċellenti tiegħu fuq din il-kwistjoni importanti ħafna. L-istrateġija marittima tat trasport tal-2018 ġiet intużata biex tiġi preparata l-istrateġija tal-2020 tal-Kummissjoni kif ukoll white paper ġdida tal dwar it-trasport li qed tiġi imħejjija bħalissa. Din l-istrateġija ta' trasport edha fuq u dimnet ta' sviluppi strateġiċi kbar fl-Ewropa. Il-bastimenti il ma' ferm importanti għal Ewropa u hija waħda mill-punti b'saħħithom tal-Ewropa u importanti wkoll għall futur tal-Ewropa l-għana ewlieni huwa li nassiguraw li jkun hemm sostenibilità fuq medda twil ta' żmien u prestazzjoni eh, Ewropea tas settur marittimu dan ifisser li jkun hemm effiċjenza, sigurtà u wkoll eh, servizzi marittimi favur l-ambjent. Trasport marittimu eh, joffri xogħlijiet ta' kwalità għolja fl-Ewropa u wkoll jgħin fir-riċerka u l-industrija ta' l-innovazzjoni. Aħna wkoll għandna qatt ta' ambizzjonijiet fis-settur marittimu l-Kummissjoni dejjem fażizzat għal soluzzjonijiet globali f'mod partikolari fil-rigward ta' gassijiet tal-effett serra. F'rigward tal-kriżi ekonomika din l-istrateġija għadha waħda valida ħafna. Għaldaqstant irridu nenfasizzaw fuq it-tip tal-ordni internazzjonali. Aħna qed niffaċċjaw protezzjonizmu, kompetizzjoni inġusta, shipping substandard u wkoll il-piraterija. Aħna rridu nsibu risposti aħjar għal dawn il-kwistjonijiet permezz ta' dialogu mal eh, imsieħba eh, kummerċjali tagħna jenna nilqa il-konklużjonijiet tal-Kumitat ta' Tran u Tran u il-konklużjonijiet l-oħrajn u nista' nassigurakom li dawn il-punti qed jiġu indirizzati mill-Kummissjoni biex inkunu nistgħu nimplementaw strateġija din il-proposta hija importanti ħafna, element importanti ħafna trasport marittimu komuni huma pereżempju il-barriri. Is-servizzi tal-Kummissjoni ġabdew jaħdmu fuq aġenda soċjali għat trasport marittimu kif ukoll fuq Inizjattiva Marittima Ewropea i Maritime Initiative li il-Kommissjoni ser tippreżenta fl-2011. Ġti u koll nitkellem dwar l-State Aid Guidelines għal tfaħir fl-2010 u koll il-lini gwida tal-2004 mux ser jiskadu fl-2011 anka jekk il-Kommissjoni għalet li dawn ser jiġu reveduti fis-seba snin ta' wara. Il-krizi prezenti li kella konsegwenzi kbar fuq eh, il-pastmenti u t-baħir titlob għal tibdiliet. Minħabba dawn il-miżuri konkledi bħalissa qed nippreparaw eh, implementazzjoni dettaljata ta' din l-istrateġija li aħna nafmaħna li nippubblikaw dan is-sajf. Grazzi ħafna, President. Ringrazzja Kommissarju issana il-kelima mill-gruppi politiċi l-ewwel ngħaddu għas-sur għal PPA. απόκριση η ομιλία του κυρίου Επιτρόπου. Γιατί πράγματι η ναυτιλία είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός, ζωτικός θα έλεγα τομέας. Navigazzjoni għandek raġun. Huwa settur ewlieni vitali għall-ekonomija Ewropea u l-Unjoni Ewropea għandha kull raġun illi tħales ir-rwol ewlieni ta' dan is-settur. Iżda ovvjament għanna l-interess li inħarsu fuq livell tajjeb. U għalhekk eżis kollegi aħna irridu nħarsu kemm ir-wol tagħna ta' protagonisti fuq ix-xena dinija. Iżda għal dan il-għan għandna bżonn ta' strateġija xirqa dak li għandu xaqsam it-trasport marittimu. Ir-rapport illi ġi adottat maġġoranza kbira fil-komitat dan huwa rapport illi mhix lej direzzjoni tajba, Diġà kif inhu bħalissa minn bidliet minn emendi diġa iwieġa fil-parir tiegħi b'mod ċira għal ħtiġijiet ta' idea ċara. Ovvjament navigazzjoni Ewropea illum għandha qudiema tliet sfidi kbar. L-ewwel ħaġa għandna bżonn ta' aktar kompetizzjoni, aktar kompetitività biex il-konkurrenza ħielsa hija l-ossiġnu tan navigazzjoni Iżda spiss l-elementi pubbliċi huma indispensabbli għaliex iridu eh, nittrattaw ukoll kompetittività mhux xirqa minnaħa ta' pajjiżi terzi. Irridu niggarantixxu l-kompetittività tal-ekonomija Ewropea. Għanna sfida oħra qoddimna, irridu ntejbu il-mod professjonali ta' dawk illi jaħdmu fis-settur tal-baħar, settur marittimu hemm żieda kbira ta' żgħażagħ. Iżda għandna neħtieġu politika dinamika. U ir-rapport naħseb illi anke f'dan miexi fid-direzzjoni tajba. Grazzi. Is-Sur Fleckstein għal 3 minuti f'isem is-Soċjalisti. Sa. President, uh, eh, kollegi, L-ewwel net, aħna kontenti bil-fatt li fil-ġejni ser jkollna strateġija trasport marittimu fl-Unjoni Ewropea anke jekk ħajkollna nistennew naqra l-votazzjoni, ma qed nassumu li dan ir-rapport sir wassalna għal ġejni tajjeb għat trasport u l-white paper issib post hemmhekk ukoll. Din l-istrateġija marittima l-2018 toffrilna qafas biex l-ekonomija Ewropea tkun aktar kompetittiva hija fuq livell dinji. Qed nistabilixxu l-ewwel neda l-kondizzjonijiet, l-ewwel neda l-istandards ambjentali. U nistgħu wkoll nħarsu lejn l-istandards soċjali u naraw li jkun hemm prattiċi fit trasport marittimi li ikunu tajba. Settur marittimu rti ikun settur li jaħdem favur l-ambjent. Nittamaw li din l-istrateġija tkun tista tenna biex nidġildu kontra l-bidla fil-klima. Jina favur li ġustabiliti inċentivi, per dawn il-portijiet favur l-ambjent dawn huma ideat li nistgħu nadu nistgħu nadduhom lill-Kummissjoni u lill-Kunsill mhux biex niddeċiduhom aħna llum imma biex naraw huma minn ħadd xasbu li huwa possibbli. Hemm l-aspett tal-kompetittività wkoll u anke kompetizzjoni ma' mezzi oħra ta' trasport. Għan nissuġġerix li ħada tajba li l-Kummissjoni toħroġ b'evalwazzjoni fuq il-Bahar ta' Tramuntana u l-Baltiku minn il-perspettiva. Hemmhekk irdu nkunu aktar effettivi minn fi bnadi oħra, irdu nkunu kompetittivi u niżgur ma nkunux kontraproduttivi. U bla ma rridu nkunu qegħdin nixħu l-kontenitur minn fuq il-baħar għal toroq nerġaw, jekk ma nimxux sew. Hemm aspetti ieħor li daħlu l-portijiet fit tens ti. ħaġa importanti xil-portijiet eh, huma pjattaformi importanti fil-moviment ta' traffiku. U allura huwa importanti li nħarsu li l-aspett intermodali. Per eżempju, merkanzija li tgħaddi mill-baħar tistan battaddi għall-ajru. Naħseb li f'dan ir-rapport it-tajjeb nixtiequ li l-affarijiet ma noħduhom xallar billi ndaħlu ħafna u aktar emendi. Is-Sinjura Savissar jekk qiegħda hawnhekk issa. Il-liberali għandkom li xatt li jixtieq jitkellem fisimkom? Sinjura Paulsen? Jiena, Sinjura Meissner, jiena tlab sabiex nitkellem, il-Sinjura Savissar tat il-kontribut bin iktub nitkellem minn floka jimmena. Sorry, there was the Skużani, suppost kellu jkun hemm kellim għal Partit Liberali. s-senjura Savissar, jekk mixaw, naddu għal kellim li jmiss, imbagħad titkellem int. Iva, kollox sewa li jessa kemnaf illi jiena ħajkolli ħin allokata li jaw kol bħala koordinatur. Sinu jessa fissar għamlet rapport diskors bil-miktub u għadditu lill-President. Mena We pro Mena ħanaddu għal grupp politiku li jmiss il-ħodor, bat sinjura ma jisner titkellem int wara. Mena grazzi. Sur Besset għal-ħodor. Merci. Grazzi ħafna Sur President, il-grupp tal-ħodor Ewropej jappoġġa minn riservi rapport u rakkomandazzjonijiet tas Sur Van Dalen. Dan qed jippreżentalna testi bilanċat li huwa riżultat ta' kollaborazzjoni fil-qrib li huwa nixxilu jistabbilixxi flimkien mal-gruppi politiċi l-oħra Aħna nappoġġaw dan ir-rapport għax dan jistabilixxi tajjeb l-aspetti u l-enin tal-politika marittima tal-Unjoni Ewropea ġifiri li jkunem zida qawwija ta' traffiku marittimu u kemm internazzjonali u kif ukoll intrakomunitarju mingħajr ma l-ambjent jew il-kwistjoni soċjali ibatu minħabba dan. Dan it-test it jidħol it fil-loġika li aħna nixxiequ li naraw tiġi applikata fl-oqsma kollha dik ta' politika ta' żvilupp sostenibbli. Dan it-test jiftaħ torq pożittivi sabiex it-trasport marittimu sal-2018 ikun jista' jiżviluppa fl-aħjar kundizzjonijiet aħna b'mod partikolari nħossu li huwa importanti li niġġieldu kontra il- bastimenti li ma jimxux ma l-standard jew dawk li jitajru eh, bnadar ta' konvenjenza jridu niġudu kontra l-piraterija. Irridu li ikunem politika bazata fuq baħar wieħed Ewropew. L-importanza motija l-konnessjoni intermodali tal-portijiet eh, Ewropej biex din u kol torbot ma trasport tal-għat hija importanti li tkun hemm simplifikazzjoni amministrativa għadħul l u mill-Portijiet Ewropej favur il-promozzjoni u koll li saret eh, għal professjonijiet tal-bahar u t-taħriġ kontinwu. Fl-aħar net u etnatu importanza l prioritajiet motija li l kwestjoniet ambientali. Insomma, Fil-fema tagħna da kollu li qed iwassal biex promovu s-settur marittimu ta' trasport li jkun kompetittiv eh, għat trasport eh, tal-ajru, meta qabel ma' trasport tal-ajru, dak tal-ajru dejjem poġġawħ. Il-trasport ta' Van Dalen qed eh, l-sfidi eh, dinija li għandna u il-trasport marittimu huwa tweġiba għal dak li għandna huwa għodda dan importanti biex niġidu kontra l-bidla fil-klima. Dispjaċini l-emenda li ħna preżentajna bilan li nintegraw is-settur tat trasport marittimu fis-sistema eh, tal-iskambji tal-kwota. tal tal iskambji tal kwota tal-gassijiet tal-karbonju ma ddaħliċ mir-rapporter u laqqas il-Kumitat Maċċetta minna ħatana. Ebda s settur ekonomiku mandu jaħrab mir-regola komuni u l-istess pas settur tal-ajru, l-istess pas settur tal-lar, tal-toro, it-trasport ma maritmu anke jekk huwa responsabbli minn emissjonijiet ta' gassita din il-xorta, xorta għandu jagħti semu fitna tnaqqis U għallura aħna nerġaw niprezentaw l-emenda tagħna għoddim il-Parlament kollu kemmu. Merci. Grazie ħafna. Is-Sur Hannon għal ġiwi e. Għal 3 minuti U eufemizmu li najdu li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' strateġija ta' sewa l iżvilupp ta' trasport marittimu għax din hija ewlenija għal ġejni tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm interdependenza wkoll eh, politika politika u eh, tal-ikel. Għandu tkun ħaġa importanti din, din tikkonċerna tar snari, il-portijiet, it-taħriġ tal-personal u s-sikurezza. il portijiet il portijiet it taħriġ tal personal u s sikurezza Id-direttiva tal-liberalizzazzjoni tas servizzi tal-portijiet mill-Parlament Ewropew eh, fl-2006 hija l-element fundamentali ta' kull strateġija Ewropea fuq l-aspetti marittimi aħna nistidnu l kummissjoni biex tkompli tiġġieled kontra dawn il-bnader ta' konvenjenza. hija ħaġa importanti hemm bżonn li din il-ġieda tibda tassew u fuq il-kontenut mhumiex l-abużi ta' dawn il-bnader ta' konvenjenza li wieħed irid jiġġieled kontrihom imma l-eżistenza ta' din il-prattika fi klim ieħor l-intenzjonijiet tagħna zbiħ kemm huma żbieħ ma waslu għal xejn. L-għajnuna statali għanda tkun marbuta ma' ċertu obbligi soċjali u ambientali għal promozzjoni tal-impjegi u anke biex eh, inħedġu l-Bahrin ikunu eh, ġej mill-Unjoni eh, Ewropea il-ħsara mhix l-aruna statali imma id-dumping soċjali u ambjentali. Irid ikun hemm ekwipaġġi bħalsa tajjeb, imħarġa tajjeb ikollhom eh, polos ta' sikurazzjoni tajba u kundizzjoni tajba tax-xogħol. Qed nara b'sodisfazzjoni fl aħna qed nitkellmu fuq it-taħriġ tal-Baħrin li jkun hemm taħriġ matul ħajjithom kollha li jkun hemm kwalifiki professjonali u rikonoxximent tal-ħiliet tagħhom. Issa eh, dan irridu nirrikonnexxuh bħala dritt kollu għal mm, dak kollha li jaħdmu fuq il-bahar u jiġi maraf mistidin. Issa fuq il-kwalità tal-azzar eh, li jintuża fuq il-bastimenti. Fuq il-test għanna ċertu avanzi ma' eh, kontradizzjonijiet. Kollox għadu marbut u maqbut fuq dan il-konċett tal-kompetizzjoni ħilsa ultraliberali. Bħal per eżempju kif nistgħu nappoġġaw l-impjiegi tal-Bahrin Ewropej, mbagħad nitolbu studji fuq kif it-teknoloġiji ġodda jistgħu jieħdu posthom, kif nistgħu eh, naraw li ma jkunx hemm dumping soċjali meta mbagħad qed naraw li qed nitolbu moviment ħieles ta' impjegati li m'għandhomx l-istess drittijiet madwar l-Unjoni Ewropea. Kif nistgħu aħna Eh, naraw li inħarsu l-ambjent meta mbagħad xi ħadd jista' jdaħħal ċertu prodotti jew joħroġhom dawn il-prodotti imma li jkunu taħsara l-ambjent. Irridu li jkun hemm politika tajba eh, marittima tal-ambjent issir bil-ħarsin ta' dawn in-nisa uh, urġil illi ħafna drabi jixtħu ħajjithom taħsagru biex jissodisfaw il-bżonnijiet ta' ħaddieħor Grazzi ħafna is-Sinjura Rosba. Fisem li FD għal minuta u nofs. Grazzi ħafna dan huwa dokument ambizzjuż ħafna nixtieq nagħmel xi żewġ kummenti. Fema tiegħi jidher illi aħna ntejbu l-istruttura tal-flotta tagħna. Hemm ċertu affarijiet li jridu jsiru fil-flotta tagħna. xħat għamel basimenti met inti s-sirta fi per eżempju dawn huma f f'attivitajiet kriminali per eżempju fil trafikar tal-bnedmin. Ridu eh, nħarsu wkoll lejn l-ola standards ambientali f'dan is-settur ukoll u naraw li jiġu rispettati. Qed nifukaw fuq l-Afrika, fuq il-piraterija, imma eh, hemm ukoll problema enormi bil-piraterija fl-Indonezja u l-Indonezja mhux qed insemmu hawnhekk U meta aħna qed nitrattaw ix-tajtiet, l-ola standards għandhom dejjem japplikaw biex nara ma jkunx ħsara lill-ambjent. Irridu niżguraw li aħna nippromovu traffiku kostali sikur aktar mill-li nirperikolaw. Imbagħad ngħidu diskussjoni fuq il-ħsara ambjentali li l-bastimenti tagħna qed joħolqu Per eżempju, nibatu bastimenti biex iġu zarmati fl-Indja, ħaġa tal-waġdi, sur Marinescu issa. Grazzi ħafna, sur President. Kwistjonijiet maritimi Ewropej ma nistawx nħarsu lejjom għal-jom il-daw l-aspetti fuq livell internazzjonali. L-Unjoni Ewropea hija kompetitur ewlieni b'mod partikolari fuq il-ġar tal-passiġġieri u tal-containers. Rridu ntejbu t-taħriġ tal-Baħrin, il-kondizjonijiet tax-xogħol ta' dawn il-ħaddiema, rridu wkoll ntejbu il-kondizjonijiet ta' xin meta dawn ikunu fuq l-art. L-industrija marittima Ewropea kemm minn dawk li jibnu l-bastimenti dak li jużom m'għandhomx nies taħila l-kumpaniji Azjatiċi tal-Vant Nofsan joffru ħafna aktar faċilitajt mill-kumpaniji Ewropew f'dawn il-kondizzjonijiet l-operaturi f'dan il-qassam jippreferu jużaw sidin li qegħdin eh, f'Dubaj fiċ-Ċina u jivvjaġġaw imbagħad taħt bandiera oħra. Din sitwazzjoni għandha tieqaf ma sewx inkomplu għaddinek. L-istati membri għandhom jikkoperaw aktar bejnietem ħalli jkunu jistgħu jarmonizzaw l-istudju f'dan il-qasam biex ikunu jistgħu joffru ehm, ċertu perjodu ta' talim u ta' taħriġ u anke katru talim eh, fl-iskejjel li ħarġu lill-Baħrin imma aspetti ta' sikurezza li xi drabi jistgħu jipperikolaw il-tħaddim ta' trasport marittimu. Nafux għet jiġri qrib il-qarn tal-Afrika. L-operazzjoni eh, Atalanta irnexxiet imma bżonn li l-militari jkollhom bastimenti biex intervjenu li jkunu aktar effettivi milli dawk li għandhom bħalissa fidejhom. Sur El-Kadrawi jista' minuti. President, kollegi, kommissarju. Jina nishtiq nabboġġa l-kommenti li s-sur Fleckenstein għamel u anke rapporter għamilhom dawn. Nishtiq ringrazzja fil-fatt li s-sur Dallin għal rapport eċċellenti tiegħu. Dan qed jitkellem fuq ta' kwistjonijiet importanti b'mod partikolari l-importanza ta' trasport bil-baħar l-ekonomiji tagħna biex għana kunu nistgħu nikkompetu f'suq news u qed jgħid li rridu niżguraw li s-settur marittimu tagħna jibqa' kompetittiv imma rridu naraw li jkollna trasport sostenibbli wkoll minn naħa l-oħra lura fi kliem oħra irridu nqisu wkoll ir-riskju illi dak li jkun tajjar bandiera oħra. U din hija ħaġa li trid issir fuq livell indaqs bil-istati membri kollha u għalhekk ir-regoli li ġew imħabbra fuq l-għajnuna statali għandhom jiddaħlu. Aktar qoddim żgur li ħajkonna nittrattaw din il-ħaġa. Nixtieq nitkellem fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol u xol xogħol mod ġenerali, s-settur irid jiġbed eh, mill-ġdid iż żaza Ja ħaġa jibsa di. Rridu nxamru l-kmim tagħna u nekum idnu middu għonna xol biex nizguraw li iż żaza ikunu jafu b'opportunitajiet ta' karriera li jeżistu Nirrafsu fuq dan l-affarijiet, il-kundizzjonijiet tax-xogħol ukoll korridu jittejbu bis-saħħa leġislazzjoni mresqa mill-ILO. Dan għandhom jiġu ratifikati. Ħafna nissemew ukoll il-punt tal-impatt ta' trasport marittimu fuq l-ambjent. Huwa mezz sostenibbli imma xortem lokal tjib. irridu li kolna rwol fuq dimnet fl-Europa u nejnu l-lajja ma għawnek. Ovvjament nistgħu biss noħolqu professjoni attrajenti jekk tkun waħda sikura. U allura t-tielet pakket marittimu hemm bżonn li jiġi implementat u ovvjament jridu nkomplu nejnu l-missjoni Atalanta il-barra mill-kosta tas somalia L-Onorevole Meister, grazzi, Sur President. L-ħagġa kellem għamil grupp liberali. Nirringrazzja s-sur Van Dalen. U għamel l-almu tijaw f'dan il-kustjonijiet marittimi. Li kienet ċaġa ċara. Nafu kemm importanti dan is-settur l-ekonomija marittima dawn l ħasnin qabel il-kriżi kienet kibret aktar minn setturi oħra. Traffiku marittimu, traffiku bil-baħar għandu l-importanti hawnhekk u l-Ewropa dan eh, ser ikun settur ta' sew importanti fil-ġejjeni. Ovvjament, wara l-kriżi, ir-rata ta' tkabbir ser tiddependi fuq kemm ser ikonna traffiku marittimu. Dan jitratta l-aktar il-portijiet meta naraw il-korrituri, networks ta' tenti, il-hinterlands, il-preferi, aħna dan irridu niżviluppawhom b'mod aktar ulterjuri Eh, aħna għanna bżon ta' nis li jiġu jaħdmu f'dan is-settur, għanna bżon ta' taħriġ tajjeb fl-Ewropa u taħriġ ikkoordinat. Għaliex iż-żaża irridu ta' bilħaq jifmu tip ta' ġejjien qed jistennihom fis-settur marittimu li jkun hemm kundizzjonijiet tajbin ta' ħidma u ċaġa li aħna rridu nistabilluh fuq livell Ewropew l-ambjent diġa' semmejnieh id-baħħir huwa eh, ħares l-ambjent f'dak li għandu xaqsam il-CO2 u nitrous oxide u sulfur oxide. Dan kollu huwa tajjeb. Irdu niżguraw illi dawn l istenders jiġu mħarsa fl-Ewropa kollha. it trasport bil-baħar hija ħaġa ta' kompetizzjoni internazzjonali u aħna nittamaw li aħna hawnhekk ikonna pożizzjoni fil-quċċata u nżommu din il-pożizzjoni. Forsi ser ikonna bżonn tal-għajnuna mill-istat biex naraw kif se jiżviluppa dan is-settur. Dan huwa il-ġejjieni il-kummerġ bil-baħar, traffiku tal-baħar, għanna bżonn ta' strateġija li tħares fit-tul. Sur Rike. Sur President, grazzi. Sur Kommissarju. Huwa importanti li fuq livell Ewropa konna politika ta' trasport marittimu li tkun ambizjuża u tħares fit tulu dan din għandha tqis l-aspetti speċifiċi ta' dan is-settur u twieġeb għall isfidi illi għandu qoddimu dan is-settur trasport marittimu huwa settur strateġiku għall-Unjoni Ewropea minn ta' aspetti l-ewwel net minħabba rwol li għandu fit kabiru l-impjiegi, minħabba dimensjoni internazzjonali tiegħu, minħabba natura ambjentali u sostenibbli tiegħu fakkarna li dan eh, iġor 80% tal- prodotti li jiġu kummerċati fuq livell dinji. Fil-rapport qed nistabilixxu il-miri strateġiċi u l-aspetti ewlenin li għandhom jitwettqu fil-politika marittima Ewropea nixtieq nafas fuq ċertu punti li aħna Flimkien mal-kollega tiegħi Sinjura Vlastro appoġġajna fil-Kumitat ta' Trasport irid ngħid li l-Unjoni Ewropea għandha taġixxi sabiex is-saħħa l-kompetittività ta' trasport marittimu Dan it isir bis-saħħa ta' titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-possibiltajiet ta' karriera f'dan is-settur mingħajr ma l-mira tal-kompetittività ma naqaċtuħ minn dak tal-kompetizzjoni ġusta u sostenibli fil-qasam ambjentali rridu li l-ispejs esterni jiġu internalizzati u jkun hemm ukoll żoni marittimi ta' kontroll ta' missjonijiet. Jekk iżid trasport marittim mur ikun hemm investimenti allura biex jiżidu l-infrastrutturi eh, tal portijiet U importanti li l-Parlament Ewropew mill-lum stess eh, jagħti viżjoni tiegħu fuq eh, din il-politika marittima sal-2018 il-rapport eccellenti tas sur Van der li ġie appoġġat bil-kbir fil-komitat nittama li ser jiġi eh, appoġġat ukoll maġġoranza kbira fil-Parlament eh, Ewropew. Grazzi ħafna, Signora Tikawa, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, it trasport marittimu importanti ħafna l-Unjoni Ewropea minħabba li t trasport marittimu duqdimu kompetizzjoni li għedha dejjem tiżdied mhux fuq livell komunitarju ma fuq livell internazzjonali nixtiequ li nisħu fuq l-importanza ta' din l-attività fuq livell komunitarju u dak il-barra mill-komunità wkoll nixtieq niġbed l-attenzjoni li għatem stati membri tal-Unjoni Ewropea li għadhom fuq l-lista eh, is-sewdew l-istar griża tal-memorandum ta' Pariġi u nixtiequ allura li l-istati membri u anke s-sidin tal-bastimenti jagħmlu naqra sforz biex ibidlu l-pożizzjoni tagħhom u Ek jaddu għall-lista l-bajda minħabba li l-inċidenti tal-bahar li ġraw matul dawn l-aħħar snin eh, kienu eh, serijem l allura li kunem ċentri Ewropej li jintervjenu mal-arf kasta inċident jek għala, Nixtieq naħtaf l-opportunità biex eh, għal boħra nħeġġeġ il-Kommissjoni biex tisaq fuq il-fat li l-Unjoni Ewropea għanda naħħa illi tagħti direttament fuq il-Baħar l-Iswed u eh, din hija pożizzjoni strateġika importanti ħafna rridu wkoll eh, nafsu fuq dawk il-kurrituri li pawsejrin eh, lejn il-Baħar l-Iswed. Jekk nisqu fuq il- kuritur li għaddi minn Rotterdam għal Kostanza nistaw nqasru distanza b-4000 km. Hemm il-priorità lura numru 18 li għandha tiġi mwettqa mal kemm jista' jkun il-trasport marittimu ma jiġix daqs il medzi l-oħrajn, imma l-Parlament Ewropew talab biex il-trasport marittimu jiddaħħal fis skema tal-ITS. U għamennu li l-lum għanna sfidi gbar minħabba l-krizi u għaw kol minnu illi settur maritmu għadibati minħabba din il-krizi. Deficit f'dak għandu xaqsam mal-ħaddima tas-sena il kundizzjonijiet tax-xogħol tal-Baħrin huma marbuta mal-kompetittività tal-flotta Ewropea u allura jiena naħseb illi aħna rridu nżidu l-mobilità ta' dawn il-ħaddiema u naraw li ma jkunx hemm intoppi għal dan il-moviment ħieles. Now, I don't see Mr. Kelly in... Minix nara Sur Kelly fil-kamra. Mela allura, Ser, nadil kelma l-Sinjura Ajala għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President. Grazzi, Sur Vandalen u Sur Frankenstein ta' din l inizjativa Inizjattiva ta' sew tajba biex jgħin biex il-Parlament Ewropew jagħmel progress fil-politika marittima. Jiena grata li xintom maċċetajtu ħafna proposti tiegħi innappoġġaw un ntejbu l-partijiet tagħna ukoll nappoġġaw il dawk il-persuni li jinsabu zvantaġġati li għandhom xi diżabilità fiżika. Iżda naħseb irridu nħarsu lejn eh, perspettiva ġenerali tal-użu tal-portijiet għandha ġa nie aħna nisabu fuq d-dim biex nħarsu li possibiltajiet ekoloġiċi għal eh, karburant alternattivi għal bunker fuel. Xetli, forse qed nitkellem, mm, qed naġġelwis biex nitkellem. Nitkellem ukoll dwar sistemi intelligenti ta' trasport, gwidim satelliti, eh, Galileo, irdu niġildu aktar kontra l-piraterija wkoll fl-Ewropa, irdu nappoġġaw it-kabbir ta' Talanta bħala operazzjoni kifet rridu nappoġġaw ukoll persuni b'diżabilità nridu niżguraw li huma jkollhom kemm jista' jkun aċċess għas-settur marittimu. Rridu niżguraw ukoll illi il-portijiet ikunu marbuta wkoll mal-portijiet interni f'dak li xaqsam loġistika. Grazzi issa l-proċedura KHDI qed nara sur Papa Nikolaw xi jitkellem. Grazzi, Sur President. U għamennu din l-istrateġija hija tassew ambizjuża. U fil-bażi tagħha jiena sodisfatt mill-intervent ta' Sur Komuċakus li huwa rapporter għal grupp tagħna iżda jiena nixtieq ngħaddi suġġeriment bħala membri tal-Kumitat Libe. Nixtieq nitkellem dwar, dwar l-inizjattiva interessanti għal ħolqien ta' netwerk ta' monitoraġġ marittimu imsejħa e-maritime. Għabbażi ta' dokument tal-Kummissjoni jider li se jkun hemm sistema integrata tal-amministrazzjoni tal-informazzjoni li se twassal biex aħna narfu, nagħmlu monitorat u naraw dajes li jinsabu fil-baħar u xuma x'qegħdin iġorru. Iżda, il-Frontex qed tagħmel l-istess xogħol biex jagħti ġielet l-immigrazzjoni legali. U għalhekk jiena nixtieq nistaqsi. Salim appunt punt ħadna konsiderazzjoni ta' dan u jekk il-Kummissjoni tistax tiċċara xi ħaġa dwar dan. Jiġifieri. Jekk hemmx kompetenzi differenti jew inkella jekk dawn l-informazzjoni forsi nistgħux naqduha flimkien biex ikonna riżultat aħjar u naġixxu fuq iż-żewġ naħat il-Maritime u Frontex. Grazzi. L-Onorevoli Pasqual Minuta. Grazzi, President. Jan nishtiq nitkellem dwar żewġ kwistjonijiet li semma rapporter li ma laborax dwarhom. L-ewwel ħaġa il-piraterija, rakkomandazzjoni huma kollha tajbin imma huma wisq ġenerali. Forsi l-esperjenza tagħna tista' tikkontribwixxi aktar għal regoli ta' autoprotezzjoni li ġew rakkomandati mill-IMO għabbażi tal-lezzjonijiet li tallimna mill-Operazzjoni Atlanta għaliex wis probabbli l-piraterija sejra tespandi u l-Unjoni tagħna ma tistax timmultiplika din it-tip ta' operazzjoni fuq l-ispazju marittim kollu użati minn nevis tal-Unjoni Ewropea. It-tina ħaġa nabżon eh, konnessjoni aktar elaborata bejn il-setturi marittimi u dawk ta' xmajjer għaliex dawn loqs oqsma huwa komplessi u hemm konnessjoni sieħa bejn fatturi ekonomiċi marittimi eh, f'dak li għandu xaqsam il-baħar l-iswet u xmara dad Danubju. Issa l-Unifortikaw tixtieq titkellem. Diġa titkellem, pero jekk tixtieq żdid xi ħaġa. Iva, sur President, nishtin nistaqsi l-Komissarju żewġ mistoqsijiet. Għandi mistoqsija, l-ewwel mistoqsija minna. Il-rapport li qed nitolbu lill-Kummissjoni Ewropea fuq it-tema tal-effettività tal-proġett Marco Polo. Din mistoqsija lill-Kummissjoni Nixtieq Nishtiq naf jekk jisser ikun hemm proposti leġislattivi ġodda fuq ir-wol tal-portijiet marittimi fl-Unjoni Ewropea f'din il-loġistika marittima dinija. Thank you. We still have one more, I think. Grazzi. Tfadlin kellem wieħed li jixtieq jitkellem. Is-sur Kumatakos. Grazzi, Sur President. Jiena xtaqt nintervjeni għal raġuni waħda. F'interventi tiegħi jiena nsejt ngħid xi ħaġa. U għal-beneficju tal-kollegi minħabba li ħadd għaddu ma qalek jiena qed nitkellem dwar ir-rwol tal-EMSA. L-EMSA għandu rwol importanti. Flimkien ma xi kollegi aħna żornihom dan l-aħħar. Għandhom rwol ewlieni għall iżvilupp tal-istrateġija ta' trasport marittimu f'Unjoni. Dan dawn jistħoqilhom l-appoġġ tagħna. U jiena naħseb li l-kompetenza ta' din l-entità' mhux biss jibbenefika minnu minnu trasport marittimu tal-Unjoni kollha, imma jistaw jibbenefikaw ukoll setturi oħra kif diġà smajna, pereżempju. Id-data li tista' tiġi sfruttata minn Frontex ukoll pereżempju. L-emsa għandha rwol e, ta' min jarfu ta' min jirrikonoxxih meta ħna qed nitkellmu dwar dan it-tip ta' strateġija, grazzi. Grazzi. Issa komissarju tista' twieġeb uħut mill-mistoqsijiet. President membri onorevoli tal-Parlament. Kenna dibattitu tassew affaxxinanti u dan isaħħaħ il-rapport tas Sur Van Dalen. L-istrateġija hija strument illi tħares fit-tul, iżda fl-istess waqt trid tikkonċentra fuq ċertu punti ewlenin. Issa aħna fil-kulleġġ qegħdin naħdmu biex inħejju roadmap dettaljata għall-implementazzjoni. U probabbli fis-sajf ser noħorġu b'din roadmap. Nishtiq nwieġa pa tlet mistoqsijiet speċifiċi. Waħda dwar l-inni gwida, eh, dwar dak li għandu x'jaqsam lajnuna mill-istat għal-portijiet, din tirigwarda diġi kompetizzjoni. u dan il-kummissarju eh, irrit jitratta din il-kwistjoni li x'din tieħu wis eh, żmien u jien ma nistax nagħti kont weġiba preċiża hawnhekk dwar eh, Marco Polo aħna ddiskutejna kwistjonijiet marbuta man netwerk ta' trasport transewropej u diskussjoni dwar Marco Polo hija marbuta ma' dan u da dwar il-portijiet marittimi aħna manna l-ebda leġislazzjoni fil-pipeline bħalissa. U għalek għal darbohra, grazzi tassew sur President, grazzi membri onorevoli ta' dan id-dibattitu għalix kien tassew siwi għal-Komissjoni. Grazzi Komissarju. Issa rapporter tana Issur Van Dalen. Grazzi tassew, sur President. Grazzi lil kollegi kollha tiegħi. Jiena naħseb li dan ir-rapport u eżempju eh, tajjeb ta' kooperazzjoni tajba bejn gruppi differenti. Jiena nixtieq nitkellem dwar tliet punti ewlenin, uħut minnhom diġà semmejtuhom. L-ambjent dan huwa kruċali. Dan għaliex is-settur marittimu irid eh, ħares aktar l-ambjent. Jiena qed naħseb pereżempju dwar eh, tassa fuq il-bunker fuel li għandu profil ħażin ambjentali, nixtieq nara l komissjoni tixtieq tikkonsidra dan. Dan huwa suġġeriment. Umbat semmejtu portijiet ekoloġiċi. Naħseb din hija idea tajba wkoll. Ġifieri bastimenti li ħares l-ambjent wieħed jista' jitratta b'mod aktar ħaffif u ħalsu forsi anqas miżati tal-portijiet. Din tkun idea tajba jkollna sistema ta' inċentivi u nuqqas ta' inċentivi. Ġifieri jekk għandek rekord ambjentali tajjeb tiġi premjat. Iżda jekk inti Eh, eh, ma jkollok rekord ambientali tajjeb, inti eh, tispiċċa bil-portafol vojt. Naħseb din hija idea tajba ħafna dwar is-sikurezza. Rridu nimplementaw it-tielet pakket marittimu ma lajkem jista' jkun minn tal-Istati Membri din hija tassew importanti. Sinjora Tikaw semmit il-memorandum ta' ftehim u għandek raġun. Issa palissa hemm verifiki illi huma ibbażati fuq ir-riskju. il riskju u mhux fuq l-idea ta' percentaġġ fiss. Għal daqstant, aġir, tajjeb jiġi premjat għal darboħra. Jien nixtieq eh, nappella l slovakkja Għaliex ma tinsafx għada ma tinsafx fuq il-lista eh, bajda bħalissa ġobkom għamlu sforz, sforz ieħor hawnhekk. Issa tkellimna wkoll dwar il-manutenzjoni tal- tal-bastimenti. Nafu li meta nitkellmu dwar uffiċċji ta' klassifikazzjoni dawn irdu joqogħdu xi ftit attenti hawnhekk għaliex irdu niżguraw li ma jintilfux postijiet tax-xogħol. U mbagħad dwar l-operazzjoni Atalanta. Dan l-aħħar in-Navy tal-Olanda ħelset bastiment Olandiż mill-pirati Irridu niżguraw li konna valur misju f'din f'operazzjoni bħal daw. Flaħan aħħar nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju, l-Kummissjoni in ġenerali u nittama li r-rakkomandazzjonijiet tagħna jsibu post fir-roadmap tagħkom. Grazzi. Grazzi, nistaw naqgħodek dibattitu għal-votazzjoni namlu għagġemati oħra. Waqt il-sessjoni tagħna fi Brussell. Komissarju Cruz, merħba fosna. Issa imisna